Europa mhix biss kwistjoni tal-kontroll tal-frontieri, rridu nassiguraw li aħna nistgħu nieħdu d-deċiżjonijiet, aħna niddeċidu min jista' jidħol fl-Unjoni Ewropea u min ma jistax. U minn flok dan għandna maġġoranza li sempliċement qed tħares lejn soluzzjonijiet u patti sempliċement qed naħlu l-flus fihom imma mhux se jsolvu l-problemi fundamentali. Allura jekk hemm xi forma ta' kriżi oħra xi darba oħra, mhux se jkun hemm biżejjed fondi u dan mhuwiex fl-interess ta' ċittadini tagħna. Jekk rridu Unjoni Ewropea li hija viċin taċ-ċittadini tagħna, rridu naraw id-domandi u talbiet ta' ċittadini tagħna u għalhekk aħna rridu namlu dibattitu serju fuq dan darba dejjem. Grazzi. L-Honorable Vikstrom għal minuta nos. Level net eh, nifraħ lil kollega tiegħi Roberta Mezzola ta' xogħol eċċellenti. Grazzi tal-kooperazzjoni eċċellenti li kellna matul dawn is-snin u grazzi wkoll il-Kummissarju ta' dan il proposta eċċellenti. Meta intir fuq l-Ewropa ma narax frontieri. U dawn huma l-kliem eh, tal-ewwel President Baklav Havel ta' Ċekoslovakkja u s-suċċess eċċellenti tal-integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea fit bitneħija tal-frontieri interni eh, li tiddependi fuq frontieri esterni b'saħħithom. U din mhijiex kwistjoni ta' fortizza, tal-bini ta' fortizza eh, li nkeċċu n-nies hija dwar il-kontroll tal-influssi tal-persuni li jidħlu joħorġu mill-Unjoni Ewropea li nassiguraw li aħna naraw eh, l-verifiki ta' sigurtaw niproċessaw kollox b'mod ġust għal daw kollha li jidħlu fl-Ewropa u jfittxu l-azil. Protezzjoni interna eh, esterna hija importanti wkoll għal kontroll ta' prodotti eh, illegali u sustanzi oħra li aħna ma rridux fl-Ewropa. Ir-rapport li qed naddottaw illum mhuwiex Eh, jindirizza eh, kompetenza federalizzata sħiħa. Iżda dan huwa l-mod kif eh, fl-opinjoni tiegħi għandna nimxu l-qudiem, iżda dan huwa pass fid-direzzjoni tajba u permetti li sur President ilni 10 snin hawnhekk l parlament u dan huwa ehm, wieħed mill-aħħar diskorsi tiegħi wara 10 snin. Nixtieq nirringrazzja kull kollega u kull persuna li ħdimt magħhom. Eja niftakru li l-politika tista' tintemm imma l-ħbiberija tibqa' u dan huwa wkoll lok għal bidu ġdid. Grazzi. You are an optimist sometimes. Inti ottimista, kultant il-politika tirvina il-ħbiberija. Imma nittama eh, illi fil-kastijak dak li għattin se jkun validu. Signora Forenza, al minuta Grazzi, President. 1311 <clears throat> il-mewt fl-2018 fil-Mediterran. U aħna hawnhekk għadna qed niddiskutu fuq il-frontieri u fuq it-tisħiħ tal-politika biex l lura. Jien naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha tibda timxi fitri oħra Eh, ċoħe l-ewel net illi t-dikjara il-portijiet tal-Libja bħala mux zguri. Imma eh, eh, illi hemm ħafna stati membri illi iħossu illi jistaw jibatu l-ura il-persuni fil-Libja. Aħna se niġu miftakra bħala nies li zidu li mwiet fil-Mediterran. Ma nistawx nibatuhom lura fil-Libja għaliex jittorturawhom. Ma nistawx namlu search and rescue fil- eh, fil-Libja x'dan jfisser jinbatuhom lura hemmhekk hemm bżonn illi nwaqfu kwalunkwe ftehim fuq il-migranti bejn l-Unjoni Ewropea u l-Libja. l-Europa għanda tispiċċa għanda tispiċċa din il-politika ta' portijiet maluqin ta' Salvini u Toninelli. L-Onorevoli Valero, grazzi ħafna skont il-ġnus Uda UNHCR. Eluf ta' persuni qed jitilqu minħabba l-gwerer f'pajjiżhom u qed jiġu sfurzati. U skont l-istess organizzazzjoni Dan se jiġri wkoll minħabba tibdil fil-klima għaliex se jkun hemm aktar influssi migratorji minħabba degradazzjoni klimatika. 50 miljun eh, refugjat klimatiku allegatament fis snin li ġejn u 600 miljun persuna eh, li se jiġu affettwati mill-livell tal-bahar. Eh, U dawn il-persuni se jiġu l-Ewropa. Iżda xinu eh, il-risposta għal daw il-perftit persuni li ġejjin eh, fl-Ewropa aħna l-esti li ninvestu eh, risorsi enormi biex inżommuhom il-bot. U naħseb dan huwa eżempju ieħor ta' ħsibijiet fuq medda ta' żmien qasira u hawnhekk qed inħallsu għal għanna għanzi naħdmu fuq il-prevenzjoni ta' dawn is-sitwazzjonijiet u niprevjenu il-povertà u degradazzjoni <coughs> ta' tibdil fil-klima. Grazzi. Korraw għal-minuta, grazzi President. Ejna nitkemmu bisser biċċar. Il-riforma ta' sistema komuni ta' azil kien falliment. Wara erba snin ma sar xej biex imbidlu ir-regoli ta' Dublin il-Libja qed terġa' għandha ħafna problemi erġajna u fl-Ewropa xejn ma tbiddel u ma nistawx namlu ġestjoni tal-akkoljenza għal dawk li talbu l-azil bħalma ġara fl-2015. Eh, u issa eh, Frontex hija l-uniku strument li għanna. Aħna kull mar nexxilna namlu, aħna esternalizzajna l-problema. Tajna il-flus u biex nisolvu din il-problema u l-riforma ta' Frontex eh, ġiet adottata ta' malajr biex nipruvaw nużawa eh, fil-kampanja elettorali biex forsi neħu l-attenzjoni mill-falliment. Aħna opponejna din il-protesta għalix inħossu il-sovranità tal-istati membri Eh, mhumiex qed tiġi rispettata. Eh, fil-fatt b'din l-Aġenzija l-Kummissjoni jistaw jissostitwixxu ruhom għal pajjiż li mhux qed jiġi dikjarat eh, xiera għal biex jagħmel ġestjoni tal-problema. Eżempju ieħor ta' kif fl-Europa il-prinċipju ta' solidarjetà qed jiġi fil-prassi. L-Onorevoli Epidadevos. President. Rajna illi Frontex ma taċ il-frott tagħha fil-ġlida kontra l-immigrazzjoni illegali imma l-Unjoni Ewropea deċidiet li tagħti iktar mezzi biex toħloq dan il- din l-Aġenzija l-ġdida ġifiri 10.000 persuna, 10.000 gwardjan tal-frontiera, mumenti ta' austerita bil-flus tal-kontribwenti tat-taxxa li qegħdin jintnefqu biex eh, jinħoloq dan is-servizz li mu se servi għal xejn. L-istati membri għandhom bżonnhom huma dawn il-flus. L-Unjoni Ewropea tieħu deċiżjonijiet li jmorru kontra kull loġika Kulħadd jaqbel illi l-aħjar protezzjoni tal-frontieri fis-stati membri tista' issir meta l-armati ta' dawn il-pajjiżi jieħdu r responsabbiltà Il ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea din jalqu il frontieri tagħhom biex jiffaċċaw il-flussi mingħajr kontroll ta' migranti illegali. U ovvjament il-mbagħad il-problema tmur fuq il-Greċja pereżempju, il-Greċja titħares tħaresi il frontieri tagħha, ħadd mu biex nagħmlu dan. Grazzi. Uh, Domnul Diaz de Mera, un minut xi 30 sekundi. Onorevoli Diaz de Mera għal minuta. Sur President, Kommissarju, Jiena nifraħ lil Roberta għal biċċa xogħol eċċellenti imma ftakru li l-proposti l-iktar rilevanti tal-pakket tal-migrazzjoni u l-azil għadhom imwaħlin fil-Kunsill u fit-trilogi għalhekk ħaġa tajba li se nivvotaw fuq dar regolament biex nagħtu aktar kapaċità lill gwardja tal-Ewropea tal-Frontieri tal-Kosta importanti li nagħtu din l-odda kapaċitajiet meħtieġa biex tigarantixxi ġestjoni integrata sabiex tiġġestjona l-immigrazzjoni b'mod effiċjenti u tigarantixxi livelloli ta' sigurtà fl-Unjoni Ewropea billi tħares fl-istess ċirkolazzjoni libera tal-persuni. Il-ħolqien ta' 10.000 eh, gwardjan tal-frontiera u il-kwistjonijiet tal-ritorn u l-intensifikazzjoni ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u ma' kapaċitajiet operattivi fundamentali sabiex nigarantixxu Eh, kooperazzjoni ma' pajjiżi ta' akkoljenza anki dawk ta' oriġini u ta' transitu. Palissa l-Aġenzija flimkien mal l-Europol li waħda mill-pilastri biex li tejna spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja fl-Unjoni. Għal dan huwa importanti illi mill-Parlament Ewropew inkomplu naħdmu u natu kapaċitajiet ikbar u aħjar lil din l-Aġenzija Barra minnek hemm is-sigurtà, sigurtà li dan il-gwardja hija sottomessa u marbuta mal-liġi tal-baħar dritt internazzjonali umanitarju u l-Karta ta' Drittijiet Fondamentali tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Um, Domna Fajon, un minut. Kvala. Grazzi ħafna l-Onorevoli Fajon għal minuta. Għanna bżon protezzjoni aħjar tal-frontier estern tal-Unjoni Ewropea għaliex Din hija vitali għal funzjonament tal-żona Schengen. U nappoġġa koll il-ftejm formali li ntlaħaq bej l-istati membri li se jingħataw fil-vot għal-vot l-lum. 10.000 eh, gwardja tal-frontiera sal-2027 se jkunu prezenti u namen nemmen li importanti li stati membri jieħdu responsabiltajiet prinċipali tagħhom għal ġestjoni tal-frontieri tagħhom. U rridu noqdu attenti biex nipproteġu id-drittijiet ċivili ta' dawk kollha li se jiġu ritornati għal pajjiżi terzi mill-Frontex L-azzjonijiet tal-Frontex u l-kooperazzjoni tagħhom ma' pajjiżi terzi bħal pereżempju dawk tal-Balkani tal-ponent għandhom jiġu sottomessi għal ftejmit ġodda biex nassiguraw protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Nejdilkom eh, ukoll il-regoli l-ġodda fuq il-frontieri esterni mhux se jkunu validi mingħajr il-kwistjonijiet l-istess eh, verifiki għal frontieri interni. Grazzi. L-onorevoli Zumbaski. Grazzi ħafna. Jekk irid ikun hemm aġenzija waħda utli eh, u li għandna nagħtu l-fondi għalli għajja propju dik ta' Frontex. Il-frontieri esterni huma eh, vitali eh, sabiex nassiguraw l-libertà ħilsa fl-Unjoni Ewropea l-ura nkunu konsistenti. U għalhekk jiena nilqa il-mandat stis tal-Frontex u il- Eh, nirrepetija li rridu naħdmu fl-imkien biex nwaqfu l-influss tal-immigranti mm, eh, irregolari. L-Europa għandha tkun dar maluqa biex niproteġu l-standards tagħna tal-ħajja. Iżda biex tgħix fl-Europa mhijiex privileġġ lanqas l-immigranti eh, ekonomiċi u ma jaċċettawx il- ħsibijiet il-valuri tagħna u terroristi wkoll jistgħu iwaslu għal dawn iċ-channels migratorji. Grazzi. L-Onorevoli Urta sun għal minuta u nofs. Grazzi dan il-mandat se jibqa' jissemma l-mistħija ta' 18.000 ruħ li tilfu ħajjithom fil-Mediterran u naħseb illi se nagħlqu dan il-mandat fl-ar mod possibbli bir-riforma tar regolament ta' Dublin tar riforma tal-regolament dwar l-azil imblokkati u ħlaqna dan ir-regolament ġdid għall Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta li se tiswa ħafna miljuni ta' flus mingħajr manna eh, mekkaniżmu ta' ħarsien ta' drittijiet fondamentali u lanqas mezz biex ikonna salvataġġ fil-Mediterran kif konna tlabna l-Parlament u kif konna tlabna waqt il-votazzjonijiet fl-ħarnet il-gvernijiet jikriminalizzaw l-NGOs kif ġara f'Barcelona jew ħalluhom joħorġu biss biex jagħtu għajnuna umanitarja mhux biex jisalvaw in-nies mela qed nikkriminalizzaw l-NGOs u aħna mill-banda tagħna ma nagħmlu xejn. Urġenza għal mandat fl-imess u għalli nwaqfu din il-ħagġa ta' mistija darba l-dejjem. Gall, și de L-onorevoli Gall, kummissarju eh, Sur President, il-Frontex teoretikament jista' jgħin biex eh, nipproteġu l-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea kif il għaliex dan huwa eh, fir-responsabilità tal-Istati Membri li nsaħħu l-mandat tal-Frontex mhijiex xi ħaġa li se xekkel is-sovranità tal-Istati membri m'għandux, anzi l-Aġenzija m'għandix eh, xekkel l-abilità fil-protezzjoni tal-Istat membru biex jipproteġi l frontieri tiegħu stess. għal insa jekk dan huwiex possibbli fil-prattika hija kwistjoni oħra. Aħna jiddispjaċina l-fatt li il-rapport ma jiddiskutix l-appoġġ ta' awtoritajiet bħal f'pajjiżi bħal Maċedonja u f'pajjiżi terzi u minħabba fekk mhux se jkun jista' jgħin eh, fir-ritorn tal-migranti irregolari. Dejjem ridna insaħħu l-Frontex eh, biex insaħħu l-frontieri tagħna u aħna konna qed nieħdu sem kbir minn dak mill-protezzjoni mingħajr l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea. U aħna nistennew illi l-Unjoni Ewropea għandha tipprovdi aktar appoġġ finanzjarju biex eh, eh, tgħin l-Ungarija fil-protezzjoni tal frontier esterni tagħha. Grazzi l-Ungarija. Ah, L-Onorevoli Iva kien indispensabbli li nsaħħu l-Aġenzija tal-Frontex għaliex il-frontieri jridu jkunu ġestiti fuq livell Ewropej ġifier naqbel ma' din ir-riforma tal-Gwardja Ewropea tal-Frontiera tal-Kosta dejjem fir-rispett tad drittijiet fondamentali tal-persuni kontrollati fuq frontieri esterni. Jiena għandi żewġ punti li dispjaċini għalihom f'din l-aħħar tal-mandat tagħna eh, ħasra illi m'għandniex mandati attivi moti għall frontex li salvaw in-nies fil-baħar tant nies tilfu ħajjithom fil-Mediterran fil-2018 l-NGOs jieħdu riski u l-istati membri eh, r responsabilta hija ħasra għall-iktar minn siġur l-NGOs edin jaħdu jamlu huma eh, salvataġġ fil-baħar l-istati membri jalqu l-bibin u t-traffikanti igawdu. Mbagħad it-tieni riforma tal-Frontex eh, fil-fatt m'hemm xejn ġdid fuq il-sistema tal-Ażil Ewropew hija responsabbli tal-istati membri li mblokkaw din is-sistema fil-waqt li l-Parlament ilu iktar minn sentejn li ppreżenta l-pożizzjoni tiegħu. Na Tomasic ċun minut gospodine predsjedavajući l-onorevoli tomai għal minuta nos grazzi ħafna sur president frontex irid ikollu l-irwol li jproteġi l-frontier esterni tal-unjoni ewropea iżda direzzjoni proposta tal-iżvilupp tal-aġenzija huwa ħażin minflok ma nispeċjalizzaw reazzjoni eh, speċjalizzata li tiġi eh, użata f'każ ta' emerġenzi u nsaħħu l-frontieri bil-pulizija Eh, u ma servizzi burokratiċi ħafna li qed jiġu stabiliti. U l-iskop huwa eh, dubjus. Rridu insolvu l-problema fis-sors tagħha. F'dil proposta l Frontex mhux biss jipparteċipa fir-ritorn tal-immigranti mill-pajjiżi terzi għal pajjiżi terzi, iżda l-Frontex se jkun lodda biex tassisti fir-ritorn tal-immigranti mill-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq għal pajjiżi tal-oriġini wkoll U b'tali politika aħna qed nikkundannaw li nfusna biex niġġieldu l l-immigrazzjoni illegali u niġġieldu l-kriminalità eh, u nibatu għom il-bot kemm jista' jkun mill-frontieri tagħna għandna bżonn bidla drastika mhux biss waħda kosmetika. Grazzi. Honorary Ragel eh, mhuwiex eh, preżenti, l-Honorable Kienge. Grazie, President. Grazie, President. B'sens eh, kbir ta' responsabilità l-awla um, ehm, il-reforma tal-regolament tal biex, biex, eh, nwaqfu l-gwardja tal-frontiera u tal-kosta. Għamilna negozjati u ħdimna fuq test kil-iva seta kien iktar ambizjuż però eh, se jikontribwixi biex jikonsolida wieħed mill-erba pilastri identifikati għall-immigrazzjoni, il-ġestjoni tal-frontieri esterni. Però nixtieq infakkar li l-Kummissjoni fl-istess pilastru edha ukoll tappella l-Europa biex iżid l-attività ta' rescue and uh, Eh, search and rescue fil-Mediterran. Dana għandu jkun fir rispett però ta' drittijiet fundamentali. L-appoċ ta' din ir-reforma fil-fatt ifisser li aħna rnexxinna nżommu eh, eh, il-protezzjoni ta' dawn id-dritti u il-search and rescue jibqaw hemmhekk u hija priorità tal-sistema komun ta' azil. Nirringrazzja lill kummissarju u nibat appell illi nerġaw nibdaw nużaw Sofija untuwa iktar strumenti li il-President qed jinterrompi l-kellim. Domnu Radev un minu. Grazzi ħafna l-Onorevoli Radev għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju, Signuri. Na niftakara ċara, ħames snin ilu bdejt il-mandat tiegħi fil-Parlament Ewropew. U dak iż-żmien Eh, kif konna qed noħol u dil-Gwardja tal-Frontieri, kienet dan kien proġett vag ħafna hija xi ħaġa li forsi timmaterjalizza sal-2030 iżda mhux qabel. Iżda ma rajniex ir-realtà għaliex nafu li l-problema eh, kienet ħafna ikbar fejn kien hemm iktar minn miljun eh, migranti li qasmu il-frontieri esterni tagħna u minkejja li l-gwardji tal-frontieri kienu hemmhekk u kienu lesti biex jiġġestjonaw il-frontieri eh, xorta waħda kena niddiskutu x'nistgħu nagħmlu biex nipproteġu l-frontieri tagħna fi żminijiet ta' kriżi. Femna wkoll li Schengen huwa importanti mm, meta l-frontieri esterni huma b'saħħithom biżejjed nafu li l-Ewropa trid tassigura l-sigurtà tagħha fil-frontieri esterni tagħha u issa erba' snin wara qed nitkellmu dwar il-ħolqien ta' din l-Aġenzija tal-Gwardji baxar telef eh, personel li se jkollhom setat ġodda U naħseb li din l-Aġenzija l-ġdida hija l-manifest ta' solidarjetà reali Eh, solidarità bejn l-istati membri li huma fuq ġewwa tal-Unjoni Ewropea u dawk li huma fuq il-frontieri esterni ukoll. Grazzi, grazzi, issa ngħaddu għall proċedura KHDI għandna 10 persuni fil-lista tal-KHDI. U nixtieq ngħaddi l-kelma lil kulħadd iżda nitlobkom nitkarra panzi biex iżommu ma dik il-minuta li tingħataw għaliex fil-ħamsa l-votazzjoni u hemm punt ieħor fuq l-aġenda sa dak iż-żmien. Allura nitlobkom biex iżommu mal-minuta tagħkom. L-Onorevoli Xojdrova. Grazzi ħafna, Sur President. Eriddu nfakkrukom li din il, eh, dan il-rapport huwa eh, risposta għal l-izbalja minna fl-2016 meta ma konniex qed nipproteġu il-frontieri ta' Schengen mela dak iż-żmien fej kenna bżonn f'dak iż-żmien kenna żewġ miljun immigranti li daħlu u ħut minnhom kienu eh, immigranti li kienu qed jaħarbu mill-abbuż f'pajjiżhom imma fostom kienem ħafna minn dawk li ma kellhomx drittijiet għal talbiet tal-azil u kellhom jintbatu lura f'pajjiżhom. Allura jiena kuntent ħafna li l-Gwardja tal-Kosta huma msaħħa. L-Unjoni Ewropea trid tipproteġi s-sigurtà tagħha stess u trid tipprovdi l-azil lil dawk li verament għandhom bżonn l-azil. Il-problema hija li eh, jekk eh, daw eh, l-eluf ta' persuni jaslu fl-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea missa tħossa sigura u eh, mhijiex se tagħti l-azil lil dawk il-lis għandhom id-dritt tal-azil lanqas. L-Onorevoli Pizzula. Grazzi ħafna, Sur President. Wara tliet snin ta' eh, funzjonament tajjeb tal-Aġenzija. L-Aġenzija l-ġdida se tkun tista' tassigura eh, libertà ħilsa f'żona Schengen. Jina nilqa l-ħolqien ta' l-10.000 eh, persuna eh, għal dal eh, din l-Aġenzija u din hija reazzjoni għas situazzjoni perikoluża li għandna fil-frontieri esterni tagħna. Jiena naħseb illi kien f'waqtu li nikkonsidraw dil proċedura kollha ta' lotja ta' azil, status tal-azil Dan huwa importanti mhux biss għal żona Schengen. Iżda jiena ninsab kuntent li fil-kontroll, fil-ġestjoni tal frontier esterni se jkollna l-appoġġ sħiħ tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna l-Onorevoli Stevens. Voorzitter, collega's, we a front. Sur President, eżis kollegoli dejjem appoġġjajna eh, l-Aġenzija Frontex l-ewwel darba fl-2016 meta Frontex ingħata l-irwol li intervjeni iktar fir-ritorn tal-persuni li eh, ma natawx l-azil. Issa qed nappoġġjaw għal darboħra il-Frontex. Il-għaliex miexin fid-direzzjoni tajba, Frontex għandu rwol importantissimu fil-implementazzjoni tal-politika migratorja din taħdem biss jekk ikonna frontier esterni b'saħħithom. U Frontex se jgħinna f'dan. Li jkollna aktar riżorsi, aktar staff se jippermettilna nindirizzaw l isfidi tagħna u Frontex għandu bżonn ikun attiv f'pajjiżi mhux tal-Unjoni Ewropea li mhumiex ġirien tal-Unjoni Ewropea lanqas. Iżda Frontex jista' jgħin biex jirritorna lil dawn il-persuni per eżempju bħal pajjiżi bħal Marok għal pajjiż ieħor Niger per eżempju din hija xi ħaġa li malħaqniex u din hija ħasra grazzi. Thank you, sir and uh, may I begin with expressing my regret that in such an important Grazzi ħafna din hija kwistjoni importanti ħafna fejn eluf ta' nies biljuni ta' euro involuti l-kollegi hawnhekk f'dan il f'din l-awla eh, mhumiex qed indirizzaw il-mistoqsijiet adegwati. Iżda madana kollu bla dubju ta' xejn is-soluzzjoni għal din hija sempliċement id-dritt tal-liġi. Jekk il-persuni rridu jidħlu fl-Unjoni Ewropea b'mod illegali, irrid ikun hemm regola ċara u tgħid skużani trid tintbat lura. Iżda mill-lat ieħor irrid ikun hemm rotta legali għal persuni li rridu jitolbu l-azil għaliex kull persu, kull pajjiż jaċċetta l-azil li jagħti li joffri l-azil għal persuna li qed tiġi parsegwitata eh, fil-pajjiż. Iżda l-mistoqsija jgħid il-11 biljun euro u l-10,000 ruħ addizzjonali u mhix se jgħinu f'din ir-regola. Forsi regola sempliċi tkun biżejjed. Grazzi. L-Onorevoli Bogovic. Għala, za besedo. E, Vesselim Grazzi ħafna sur, President. Jina kontent ħafna li nara li il-Parlament Ewropew laħaq ftejim e, fir tal-fatt li il-frontieri esterni ridu jiġu protetti u dan jgarantixxi paċi u prosperità fl-Ewropa u l-funzjonament tas-sistema Schengen. Sfortunatament, ma rajniex eh, dawl fl-2016 iżda sta tliet snin wara fl-aħħar irrealizzajna illi rridu nwaqfu l-immigrazzjoni irregolari u jina konvint li rridu namlu aktar passi il-qoddim u l-Frontex li tiġi estis eh, minn pajis terz għal pajis terz. Jina nġi minn Slovenja fej fl-2015 kena 10.000 eh, persuna kienu għet jaddu mill frontieri tagħna kull jum u għal darbohra dawn iċifri għet jerġaw jizdijedu u ma naħsibx li din situazzjoni se tinbidel fil-futur. Jina naħseb li rridu nassiguraw li l-persuni li ġejjin mill-Bosnia, mis-Serbja jistaw jintbatu għal pajjiżi terzi permezz tal-għajnuna tal-Frontex. Grazzi. Presidente Komissarju Avramopoulos, sojun Socialista Spanjol. Sur President Komissarju, membri onorevoli, Jiena eh, favur l-Europa, jiena soċjalista u jiena nara fil-importanza ta' dil kwistjoni u waħda mill-kwistjoni bażiċi f'dil kwistjoni hija frontier estern siguri. U li jkollna aġenzija tal Gwardja Ewropea tal-Frontier tal-Kosta baxar telef persuna u nefqa kbira aħna eh, restaqna fil-fatt emendi eh, għal biex nżidu l-operazzjoni wkoll għal l-estensjoni mal-pajjiżi eh, terzi biex jiġu rispettati ukoll drittijiet fundamentali ta' daw il-persuni li jintbatu lura. Iżda din hija eh, ħasra minħabba l-iżbilanċ li hawn f'termini ta' drittijiet umanitarji. Għaliex kien hemm nuqqas ta' solidarjetà eh, fil-frontieri eh, ta' tramuntana ta' Spanja b'mod ġenerali tal-Mediterran Il-riforma ta' Dublin u koll l-semmit eh, fil-Konsil iżda din hija xi ħaġa li għandha tiġi diskussa fil-Parlament l ġdid Grazzi. Kire Proedre, jgħal mia fora thello na metaferu. Grazzi għal darboħra jiena nixtieq nixtieq protesta għal dawk illi jgħixu fil-ġew għal flussi gbar ħafna ta' migranti illegali illi jaslu fil-Greċa. Dan l-aħħar kien hemm dikjarazzjoni ta' protesta f'Samos għaliex l-abitanti ma mhux qed jaċċettaw iktar migranti illegali hemm wisq ir-rwol ta' Frontex hemm bżonn intejbuh biex inkunu nistgħu nagħmlu biċċa xogħol serja u effettiva fuq dak li għandu x'jaqsam sikurezza tal-frontieri mhux biss tal-baħar għaliex aħna għandna ħafna arrivi anki minn mill-art. Eh, però hemm bżonn li x-xogħol ta' Frontex jittejjeb fuq il-livelli kollha, anki fuq l-epiro eh, li għandu jkun hemm Frontex fuq il-frontiera, eh, ġifieri bejn il greċja u l-Albanija. Anki hemmhekk hemm kriminali u jisfruttaw din is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna sur, President. Jina nixtieq nikkontribwixxi għal dan id-dibattitu li jilqa din il-proposta. Jiena konvint li din ir-reazzjoni li naddottaw dan ir-regolament fuq eh, tisħiħ tal-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta, nemmen li l-perjodu ta' tranzizjoni huwa neċessarju U nixtieq inżid ukoll li jekk ikollna regoli aktar ċari għall frontieri esterni tagħna għandna bżonn nadottaw aktar strumenti biex eh, nevitaw u nanticipaw kriżijiet migratorji tal-futur. Allura protezzjoni aħjar tal-frontieri esterni iżda biex ikonna strumenti oħra ta' prevenzjoni aħjar biex nindirizzaw ta' x'nistgħu nagħmlu bil-persuni li jiġu xi forma ta' fond speċjali għall-Afrika dak li għandna sissa li għandna ninvestu wkoll biex forsi insolvu il-kawża tal-immigrazzjoni. Irridu niżviluppaw dal-proġett iktar. Grazzi. Over the past five Matul daw l-axar ħames snin jina rajt Eh, l-esperjenza eh, tal-immigrazzjoni direttament ma dawk li ġew affettwati ħdimt Kalej u ħdimt l ngos u ħadd kull opportunità biex nisma' lin-nies li ġew sfurzati li jivvjaġġaw minħabba l-konflitt u li ħajjit mhux sostenibbli. Għandna sitwazzjoni traġiku fejn nies huma lesti eh, li jirriskjaw ħajjithom biex jibdew ħajja ġdida fl-Ewropa. Allura u elementi f'dan regolament li għandna nilqa' Eh, jina kontenta li l-Aġenzija tal-Gwardja tal-Frontieru tal-Kosta hija lesta biex eh, tejn il-persuni biex ma jerqux fil-bħra l-umanità. Jina nilqaw koll impenn għal drittijiet fundamentali waqt li qed naħdmu ma' pajjiżi terzi. Madana kollu il-frontier, il-ġestjoni tal-frontier, il-kontroll tal-migrazzjoni, aħna rridu nieħdu l-immigrazzjoni, deprivazzjoni ta' tant persuni biex eh, jirriskjaw daw il-ħajjiet. Sur President Għalhekk irridu nżommu il-valuri Ewropej, nipproteġu dawk li huma vulnerabbli, nassiguraw il-komunitajiet tagħna jilqgħu lil dawk li f'mument differenti tal-istorja jistgħu ikunu aħna. Grazzi. Grazzi l onorevli Ġofko. Uh, Grazzi nixtieq nirringrazzja r-rapporter għal dal dil-kisba eċċellenti bla dubju li Unjoni Koeziva aktar b'saħħitha eh, tista' taħdem bil-Gwardja tal-Ewropea tal-Frontier tal-Kosta aktar b'saħħitha. L-importanza dal-kwistjoni hija aktar importanti meta tħares il Kroazja. Dal-pajjiż għandu Litwa l-itwal frontiera esterna tal eh, esterna tal-Unjoni Ewropea bizzida fit-tamir u l-tlestija fi situazzjoni ta' krizi, il-Frontex tista' tipprovdi assistenza kruċjali għall-istati membri fil-reġjonijiet kritiċi tal-frontieri esterni. Irridu nilqgħu ukoll nilħu anzi l-msieħba tagħna pajjiżi terzi biex nagħtu l-appoġġ tekniku li jwassal għal ġestjoni ġestjoni tajba tal-politika Ewropea esterna. Grazzi. Commissioner, your Kummissarju. Grazzi, Sur President. Eżis kollegi, nishtiq nirringrazzja tassew eh, għal dan id-dibattitu importanti tant eh, u primarjament għall appoġġ tagħkom. Il-regolament il-ġdid tal-Gwardja Ewropea tal-Frontier tal-Kosta hija fil-kummenti inizjali tagħna hija l-bidla għall-effettività fuq kif l-Unjoni Ewropea b'mod kollettiv tista' tipproteġi il-frontieri komuni esterni tagħha u tiġġestjona l-influssi migratorji fil-20 ta' snin li ġejjin. L-Ewropa trid tkun preparata aħjar għal futur għaliex ma nafux eh, x'se naraw fil-futur. U dan huwa pass kbir il qudiem u aħna flimkien f'din l-awla għandna nkunu gburin minn dak li ksibna. Dan huwa parti mill-legat tagħna kemm l-Aġenzija kif ukoll l-Istati membri għandna l-għodda biex nantiċipaw u nirrispondu għal kriżijiet tal-futur fil-frontieri esterni Ewropej. Jiena nittama tassew illi se tappoġġjaw ir-riżultati finali tan-negozjati waqt il-voti aktar tard. Rridu nuru liċ ċittadini tagħna illi l-Ewropa tagħti każ taħdem għall-interessi tagħhom u li jistgħu jafdaw l-Ewropa. Eh, eh, eh, minix se ngħidilkom minix se ngħidilkom bajja lissa illa li se diskors ieħor iżda istan għaddu għall-Onorevli Mezzola. Grazzi lil kull wieħed u waħda minnkom li pparteċipajtu f'dan id-dibattitu dwar din il-liġi li ser tagħmel differenza kbira fuq kif ser jiġu mmaniġġjati l-fruntieri esterni. naħseb li taqblu miegħi li hawn qbil f'din il-kamra li għandna nżommu l-fruntieri interni miftuħa ħalli ċ-ċittadini ewropej jibqgħu fil-libertà li jivvjaġġaw fi ħdan l-unjoni ewropea dan nistgħu niżguraw biss jekk il-fruntieri esterni tagħna jkunu protetti bl-aħjar mod possibbli dan li rnexxielna nagħmlu b'din il-liġi dwar il gwardja ewropea tal fruntieri u tal kosta. permezz ta' din il-liġi aħna ssibna soluzzjonijiet għal ħafna kwistjonijiet li kellhom jiġu indirizzati qed nipprovdu l aġenzija bir riżorsi umani finanzjarji u tekniċi li l aġenzija għandha bżonn qed niżguraw li l-aġenzija tkompli tirrispetta d drittijiet fundamentali f'kull attività tagħha biex l-aġenzija tagħti l-għajnuna neċessarja tagħha fil qasam tar ritorn biex insaħħu l kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi qbilna wkoll fuq dikjarazzjoni sabiex il kummissjoni tbiddel ir-regolamenti tagħha dwar il-personal l-istaff sabiex nżidu l-attrazzjoni ta' din l-aġenzija. biex nikkonkludi aħna wedna liċ-ċittadini ewropej li ser nagħlqu n-negozjati fuq din il-liġi sal aħħar ta' din il-leġislatura. din il-wegħda żammejniha għaliex irnexxielna nġibu riżultati tant mixtieqa minn kulħadd. nerġa' nirringrazzja lil kull kollega tiegħi li għamlu dan kollu kollu possibbli mill-kummissjoni il kunsill u b'mod partikolari lix-shadow rapporteurs kollha li wassalna hawnhekk illum ukoll grazzi għar rieda tagħkom biex nagħlqu l-proċess leġislattiv aktar tard illum. aħna kellna għan u lħaqnieh ridna nagħmlu bidla pożittiva u rnexxielna din hija rebħa għall ewropa. grazzi lil kulħadd. Grazzi ħafna bekk konkludejna d-dibattitu fuq dan il-punt. Il-votazzjoni sa ssir aktar tard illum. Issa naddu għal punt li jmiss tal-agenda tagħna rapport mill-Onorevoli Lopez Aguilar kodiċi ta' dwar il vizi u naddu immedjatament għal rapporter. Komissarju. Għazessur sur komissarju, sur president Kummissarju. dal waqt iġi Ilni naħdem hawnhekk numru ta' snin f'dan is-settur fuq il-liġi Ewropea f'rigward tal-viżi u l-kodiċi dwar il-viżi. U f'dan id-dibattitu finali li għanna l-lum eh, kien eh, ilu ġeħal snin twal ta' attività u Palma huwa dejjem il-każ dan il-Parlament, eh, nixtieq nirringrazzja lill Shadow Rapporters illi tawni l-appoġġ lojali tagħhom. U nixtieq nirringrazzjakom ukoll eh, sur kummissarju tad dedikazzjoni tiegħek u l-monitoraġġ kontinwu tiegħek għal ġustizja u sigurtà interna li għandna marbuta mal-kodiċi dwar il vizi fil-kumitati tagħna. F'dan il-qasam il-punt prinċipali tagħna huwa il- sigurtà u ġustizja li referejna li ftit tal-ħinilu meta kun qed nitkellmu dwar l-Aġenzija tal-Frontex. L-idea li se jkun hemm ċirkolazzjoni libera ta' persuni eh, u fl-istess ħin li tikonna l-miżuri neċessari biex narmonizzaw eh, biex daw il-persuni li jkunu awtorizzati li jduru eh, fl-Ewropa nkunu nafu dwarhom. Qed nitkellmu dwar it-tħul għal eh, persuni li eh, rridu jidħlu fl-Europa in bona fede. Eh, ġifiri, bejn viza li tinata għal daw l-persuni bejn design u 180 ġurnata li tkun il-massimu, forsi jiġu bħala turisti jew minħabba skopijiet ta' xogħol, kwistjonijiet kulturali, artistiċi, daw l-affarijiet kollha huma koperti f'din f'dan regolament dwar il-viza kriżi. Fl-aħħar rnexxilna niksbu bilanċ biex nassiguraw li l kundizzjonijiet li gvernaw l-armonizzazzjoni tal-persuni li jaħdmu fl-Unjoni Ewropea tiġi armonizzata u l-mizati u koll ikunu armonizzati u applikazzjonijiet u koll eh, u armonizzazzjoni u koll ta' dokumenti li jiġu provduti. Jiena ħdimt ħafna biex nikseb l-lan eh, prinċipali tagħna biex ikun aktar faċli għal vjaġġaturi bona fede biex jidħlu fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa importanti ħafna. Żommu f'moħħkom li na eh, ġej minn pajjiż li eh, eżurob miljoni u miljoni ta' nies. Jina ġej mill-reġun estern fejn għandna 18 miljun viżitatur il-Canary Islands. Eh, allura rridu nassiguraw li dawn eh, il-viżi ikun relativament faċli biex jinkisbu għal persuni ta' bona fede li jidħlu fil-pajjiż tagħna biex iżunu na Issa kwistjonijiet marbuta mal-miżati tal-viza bej 60 u 80 euro eh, dawn huma marbuta mal nefqa għal hemm tnaqqis ukoll għal persuni taħt is-16 u taħt 6 snin u għal persuni li jiġu minħabba kwistjonijiet artistiċi u kulturali wkoll organizzajna u kol kwistjoni tal-marbuta mal-assigurazzjoni fuq is-saħħa sabiex eh, daw iġu eh, konsidrati wkoll fuq livell Ewropew. U diskutejna wkoll Mm, fej ksibna kompromess, anzi, b'interess raġonevoli fuq il-dati ta' skadenza għall-applikazzjoni tal-vizas. Rridu nżommu f'moħna u koll li huwa aktar faċli għal persuni li jitħlu fl-Unjoni Ewropea biex jixtru il-titjiriet tagħhom aktar qabel allura il-viżi għandhom jiġu jingħataw qabel ukoll Iżda maħniġ qed ngħidu li rrid għandu jkun kollox faċli, ma rrid ikonna l-bilanċ ukoll ma l-aspett tas-sigurtà. Iżda għandna l-vjaġġaturi ta' bona fede li fl-Unjoni Ewropea millat iżda violenza u terrorizmu fuq l lat liħor. Eh, li mandux ovvjament x'jaqsam mal-vjaġġaturi l bona fede. Issa fl-aħħar net eh, bħala sfida li kellna biex noħolqu eh, rabta mekkanika bejn ir-ritorn u l-viżi ħloqna l-kategorija ta' inċentivi pożittivi għal pajjiżi terzi biex jikkoperaw magħna b'tali mod li din il-liġi tista' tmur il-qoddim kemm jista' jkun. Grazzi. Thank you, Mr. President. Grazzi President, kollegi, nilqa dan il-ftejim fuq dan il-fajl daqshekk importanti. Nixtieq nerġa' nfaħħar ir-rapporteur, is-sur Lopez Aguilar, u naturalment anke shadows kollha għal ħidma tagħhom fuq din il-liġi ġdida. L-industrija tat-turizmu u tal-vjaġġar għandu rwol importanti ħafna fl-ekonomija Ewropea u mhux biss għaliex jirrappreżenta xi 10% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea. E proċeduri twal u diffiċli se bezzaw, se jneħu, se jizommuhom li jiġu fl-Europa l-turisti u dan jneħħinna l-investimenti u l-infiq u jista' jaffettwa negativament l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Il-bidliet illi se, se naqblu fuqhom se jagħmlu aktar faċli għal miljuni ta' vjaġġaturi li, li, li jżuru l-Unjoni Ewropea kull sena jiffaċilitaw it-turizmu, il-kummerċ u n-negozju. Il-proċess il isir iktar faċli ma jfissirx li se jkunem tħul liberu, eh, mux, ma jfissirx li mux se jkunem sikurta' il-liġijiet il-ġodda se jsaħħu l-standards ta' sikurtà biex inkunu nistaw nindividwaw dawk li għandhom eh, li huma minaċċa jew li m'għandhomx dritt jitru fl-Unjoni Ewropea mekanizmu ġdid fil-kodiċi tal-viza tagħna se jippermettilna nużaw il-forza tal-politika tal-viza f'kooperazzjoni ma' pajjiżi mhux fl-Unjoni Ewropea fuq dak li għandu x'jaqsam mar ritorn, riammissjoni jew viza illegali, eh, jew nkella migranti illegali. <clears throat> Nintroduċu proċeduri iktar flessibbli għal vjaġġaturi li jiġu fil-żona Schengen għaliex skont ir-regoli attwali il-data l-iktar kmini li wieħed jista' jagħmel applikazzjoni hija tliet xhur qabel ma jivvjaġġaw. U l-liġi se testendi dan il-perjodu għal sitt xhur. It-trattament ugwali tal-persuni li applikaw se tkun anki eh, assikurata il-vjaġġaturi frekwenti eh, eh li jiġu spiss jista' jkollhom eh, viża iktar eh, twila eh, minn u li jista' jkollha validità minn sena sa' ħames snin se din ħati franka l-ħin u jnaqqas l-ispejjeż għall-applikanti u anke għall-istati membri. Fl-istess ħin <clears throat> ir-rispett ta' kondizzjonijiet ta' tħul minnaħa tal- vjaġġaturi se jiġu verifikati fil-każijiet kollha b'mod komplut il-mizata minn 60 euro sessir, et e tiġi proposta u koll li nżidduha sa' 80 biex inkunu nistaw nizguraw rizorsi addizjonali biex insaħħu s-sikurta din iżida modesta se permetti li l-istati membri kun jistaw eżommu anki l-istaff uh, konsolari. Dan se jassikura sikurta kif ukoll aġġornament tal-IT u software minar ma jkun hemm ostakolu xkil għal applikanti. Biex nala l-Unjoni Ewropea ħat adatta regoli biex tevita eh, problemi ta' sikurtà, eh, sfidi ta' migrazzjoni u anki opportunità ġodda li jiġu offruti bil-iżviluppi tekniċi. Nittama li tkunu tistaw tappoġġaw dan il-kompromess u naturalment jina nħares il-qoddim eh, lejn id-dibattitu. U issa fl-aħħar tal-introduzzjoni tiegħi jina nixtieq nerġa' nkompli nitkellem bil grik biex ngħid xi kemm bil-Grek ħbieb. Hawn l-aħħar din l-aħħar laqa illum entkom tafu li aħna bħala kommissarji nibqaw sal-aħħar ta' Ottubru ma ħafna minnkom mhux se jkunu fostna fil-futur. Allora jena nixtieq nesprimi eh, grazzi eh, għal eh, kulħadd għal dawn l-erba eh, snin u nofs aħna ħdimna sfiq bi spirtu ta' kooperazzjoni, ta' solidarietà, fi spazju demokratiku fejn kien hemm anki pożizzjonijiet differenti. Imma fl-aħħar mill-aħħar il-għan fondamentali kien li natu risposti konvinċenti għall sfidi gbar, għal problemi gbar bħal dik tal-migrazzjoni u dik tal-sikurta. Minajr lajnuna ta'kom aħna ma konniex inkunu kapaċi notjenu dan. Allura aħna qed inħallu legat Eh, fidej issa warajna. U nirringrazzjakom u lilkom u lil daw kollha li se jkunu jiġu hawnhekk warajkom. Jiena nawgura li nkun nistgħu inkomplu bl-istess eh, entużjażmu u anki għal dawk li mhux se jkunu għaw se jkunu postijiet oħra ftakru dejjem illi dan is-servizz kien importanti għall l-Istat membru tagħkom u għall europa Grazzi eh, anki lil daw kollha li qegħdin wara xeni, dawk li jaħdmu eh, l-interpreti ġifiri eh, u l-interpreti ringrazzjaw il-Kummissarju u li għandhom ħidma diffiċli u aħna jiena nitkellem bil-mod, però mhux dejjem ikun faċli. Umbagħad għandna l-usjer li dejjem isegwuna u jisimgħuna meta nitkellmu u, jagħtuna jatuna servizzju tagħhom u mbagħad hemm il-fotografi illi eh, bil-talent eh, tagħhom eh, qegħdin iħallu rikordju ta' dak li jiġri fil-awla anke għal futur għal dejjem kulħadd jista' jkun jista' jaraħ. Jiena tallimt ħafna b'din l-esperjenza bħala kommissarju hawnhekk. Umbagħad nistgħu najdu sempliċement li meta nkunu ikun spiċċa kollox nkunu nistaw najdu, anke aħna konna hemmhekk u jiġġudikawna Eh, il-ċittadini anki għabbażi eh, ta' dak li nkunu għamilna fi xol tagħna. U il-Parlament jista' jkun u koll gburi eh, bil-personalità, personalitajiet kollha differenti, għax dan huwa verament tifsira profonda ta' demokrazija u l-valuri l-iktar wiesa possibbli illi fuqa hija bbażata l-Ewropa. Grazzi Kommissarju, grazzi għal kooperazzjoni tiegħek. <laughs> Nistaw najdu li jinti kont prezenti fil-kreazzjoni ta' din il-liġi. <coughs> illi e importanti. Eh, Grazzi għal kull ma' milt u jina zgur illi eh, il-kollegi apprezzaw l-attività tijak. Issa nisimaw minn Sinjura De Monte għal minuta. Grazie. Grazzi President. <clears throat> U grazzi naturalment tal komissarju tal-klim tiegħu sbieħ li jiena nirringrazzjaha lihom u ngħidu anke lilhom lilu l-kooperaturi uh, tiegħu u għall-istaff. Jiena nesprimi sodisfazzjon kbira l iżvilupp uh, eh, ta' din il-recast eh, ta' dawn il-kodiċi tal-viża biex jiffaċilitaw il-mobilità, per eżempju l-possibilità li wieħed jippreżenta l-applikazzjoni sa' siċċur qabel, illi ma kienx qabel, u anki l-possibilità li ħallas inqas miżat ta' zaza il-facilitazzjoni anki li kunem vizas multipli għal min jiġi frekwentement u anki l-arfin għal professjonisti tal-kultura u tal-atleti. Eh, u jena kien jiddispjaċini illi eh, ma ma, ma mxejnix il-qoddim eh, biex il-vjaġġaturi leġittimi eh, jibqaw fil-spazju Schengen anki iktar li lem mizmin taħħom. Eh, il-design ġurnata attuali dina kienet ġit maħsuba meta l-zona Schengen kienet ħafna iżar mill-li jellum. Grazie. Minut. Grazie tassew. Becker. President Kummissarju. Wara bosta snin issa nkunu qed nifutaw fuq il-kodiċi ġdid tal-viża u bħala rappreżentant li pipi jiena nixtieq ngħid il-rapportar u lil shadows oħrajn illi nixtieq nirringrazzjahom għaliex jiena nħossu li dan huwa ta' importanti ħafna nixtieq ningrazzja l-Kummissjoni din il-proposta l-ġdida nħoss qiegħda tħejjid triq eh, għal din il-leġiżlazzjoni tal-viża tal-kodiċi tal-viża. Grazzi lill presidenza tal-Kunsill għal dijalogu kostruttiv ta' li aħna ksibna u li fil-ġejjieni aħna nkunu nistgħu ikonna relazzjoni iktar qrib ma' pajjiżi terzi, ikonna aktar tkabir fil-kummerċ, fit-turiżmu, fil-kultura, fil-isfort, tibqija. Wet mill-għanijiet ewlenin tal-IP kien hawnhekk imwettaq jiġifieri li fl-aħħar mill-aħħar il-naħa tax-xelluk kienu ċedew din il-konnezzjoni mar-ritorn tal-migranti regolari għal pajjiżi terzi. Dawna ftit li xejn taw visas u fil-fatt iktar il-qudiem irid ikun hemm vantaġġi ta' viża biss jekk ikun hemm riammissjoni. Sfortunatament imma di proposta li nvotaw fuq għallum. se nivvotaw fuq għallum fil-fatt. Minkejja li qegħdin nivvotaw fuq il-kodiċi nifisu jiena kuntent fuq ir-rapport ta' Frontex għal ħarsien tal-kosti tal-frontieri ma nixtieq eh, nikkundanna l-fatt li Frontex eh, ma jistax eh, jgħin rimpatriju tal-pajjiżi eh, tal-persuni lejn pajjiżi oriġini tagħhom. Frontex għad għandha bżonn l-awtorizzazzjoni tal-Istati Membri u nirringrazzjakom ta' dan permandat tant interessanti li kelli hawnhekk u kooperazzjoni magħkom ukoll. Grazzi wkoll Onorevoli Fajon, żewġ minuti. Grazzi tassew ċer, Jiena tassew kuntenta li wara erba' snin negozjati fit-tieni proposta tal-Kummissjoni Ewropea aħna xina nilħu regoli ġodda l-viżas. Dawn ir-regoli kienu adattati l proċessi għal pajjiżi terzi e, u għal persuni li vjaġġaturi ġeħin f'pajjiżi terzi minn Ewropea minn pajjiżi terzi jkun iktar faċli. Sitti membra jkollhom ir-rwol ewlieni f'dan ir-rigward. Il-politika tal-Unjoni Ewropea li eh, turi l-viża hija essenzjali għax tiffaċilita l-kuntatti bejn il-persuni, il-kuntatti, it-turiżmu toħloq idea ta' Ewropa miftuħa u sikura. Infakkarkom xi tfissret il-neħija tal-viża za' ċittadini tal-Balkani tal-Punent. Daw ma tneħewx għal kollox vera, ma faċilitat ħafna affarijiet bħal pereżempju traffikar tal-persuni tal-rejati illegali neħiet ehm, kjujiet enormi quddiem il-konsulati speċjalment taż-żgħażagħ li qabel ma kellhom suċċess tal-ewropa il-politika tal-viża hija waħda tanġibli ħafna għan-nies u għandha tibqa' effiċjenti tibqa' tiffunzjona u tibbenefika lill-vjaġġaturi bir-regoli l-ġodda li qegħdin nadataw in-nies ikunu jistgħu jiksbu l-viżi b'mod iktar malajr jistgħu jitolbu għaliha iktar sirseċur bil-qudiem eh, tkun iktar faċli għall-istudenti għall-atleti għall-artisti jkunu wkoll b'xejn tfal applikazzjonijiet jistgħu jingħataw elettronikament importanti ħafna llum il-ġurnata ħaġa waħda li hija ħasra kif semma r-rapporter ma rnexxinniex aħna dina ngħadduha meta niġu għall-viżas umanitarji jien naħseb li kieku dan kien iwassalna inqas problemi ta' migranti li jażlu rotot ta' migrazzjoni aħna rridu ngħinu lil dawk il-persuni li ilhom il-protezzjoni u mhux ħaġa tajba li l-ewropa tagħmilek. hekk kellimni miss kelliman eh, miss minuta u nofs mela l-lan ta' din ir-riforma tal-visa code koġġa l kien itsir nagħmlu aktar faċli biex ikun jista' japplika għal humanitaire visa te kunnen uitdelen aan vluchtelingen via onze consulaten waar ook ter wereld. l-idea kienet li nagħtu l-viżi umanitarji madwar id-dinja Tissim kien problema teknika fil-kabini, iżda jider li issa qed jaħdem issa u titkellmu. Hoort vertaling? <clears throat> ok. Iva kollu sew. Mela, immet l sara neħejna dan l-xkil nistaw fi żmien eżatt fil-ħin nivvotaw għal din il-proposta l-applikazzjonijiet u intervisti sew jsiru permezz tal-internet it-turiżmu jista' jseħħ faċilment bejn iż-żoni Schengen. Ispejjeż tal-viża jkunu iktar baxxi u n-numru ta' dokumenti li ħajjiġu prodotti mhux se jkunu neċessarji iktar. Jekk in-nies jużaw il-viża kif suppost, mela jkunu jistgħu jiksbu viża għal żmien itwal l istess waqt il-Unjoni tista' tuża dawn il-vantaġġ dawn bħala vantaġġi dawn il-viża pereżempju bħala kastik li jekk ma jobdux regoli skont ir-ritorn tal-immigranti mela ċittadini tagħhom stessa jitilfu dawn il-vantaġġi tal-viża u ċittadini tagħhom ikollhom idumu iktar biex jistennew tittieħed deċiżjoni u jistennew iktar għall-viża. Eh, u dan jgħid ukoll għal jekk pereżempju il-pajjiżi ma jkunux jridu jaħdmu bażi ta' identifikazzjoni dokumenti importanti għal pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li għandhom frontieri esterni li ma jagħtawx viża ta' ġurnata. Ma jistgħux li nidħlu mit-tieqa flok mill-bib u twieqdu domhom magħluqin. Mela l-lewkom kull ġid għal-ġejjieni dan l-aħħar diskors tiegħi krati ta' kooperazzjoni kollha tagħkom. Nerevoli Depre. Sur President, il kummissarju 60 miljun, kważi 6 miljun persuna ġej minn barra mill-Ewropa biex żżur l-Ewropa. Mir-Stati Uniti, Awstralja, l-Kanada, dawn kollha huma eżentati mill-obbligi tal-viża, mbagħad oħrajn ċittadini ta' 105 pajjiżi, pereżempju l-Afrika, l-Asja, l-Amerika Latina jridhom bżonn viża sabiex ikunu jistgħu jidħlu l-spazju Schengen il rikast tal-viza koċi tal-viza hija għalihom u l-għan huwa li jiffaċilitaw il-vjaġġar għal negozju u btajjel għal persuna tar rida tajba imma fl-istess inħares is-sikurtà fuq livell intern u riskju ta' migrazzjoni iva ftehmilha mal-kunsill u wieħed tajjeb viża tista' tinkiseb għal inqas 15-il jum u tintalab siċur bil-qoddim il-viża uriet eh, illi issa eh, tista' ilha għaddejja fuqha tista' tista' wara ħames snin xogħol suppost tkun tista' tingħata dak li jkun għalq biex jitlu minn pajjiż wieħed. Issa eh, li ħajkun hemm iktar ehm, il-miżat